il-President irċiva żewġ pożizzjonijiet fl-ewwel qari. L-ewwel dwar regolament fuq il-trasferiment tal-flus u l-prinċipji dwarhom u l-tieni waħda hija fuq id-direttiva għal proibizzjoni u l-evitar tal-użu tas-sistema finanzjarja l-anijiet ta' ħasil tal-flus u l-finanzjament tat terrorizmu aħna għanna tlet xhur ta' periodu ta' skadenza li għandu dispożizzjoni tiegħu il-Parlament li jibdew għada fl-ewwel ta' Mejju. Issa dwar